għaw u għada fil-ħodu. Issa inkomplu bil-rapport ta' Sinjura Meginis. Għandek erba' minuti, Sinjura, grazzi. Grazzi, Sur President, grazzi, Komissarju. Xtaqt li meta bdejt naħdem fuq dan ir-rapport, il kwistjoni ta' sigurtà dinjija tal-ikel kienet fuq dimnet fl-aġenda politika u saċertu punt issa madix Eh, tant priorità, però għada kwistjoni li għada tħasseb għaliex għat biljun persuna madwar id-dinja li għadhom jisofru minn ġuħ u 13.000 eh, tifel u tifla immutu minħabba mart relatat mal-ġuħ kull jum. Dawn huma statistiċi li kexkxu u li juru kemm eh, hemm bżonn niproduċu biżejjed ikel li jkun taċċess għal kulħadd. Xtaqt nirringrazzja l-Kommissjoni tal-li ħadmet miegħi sabiex ħriġna b'dan l-abbozz u koll komitati f'dan il-Parlament, speċjalment il-Komitat tal-Iżvilupp, illi kien involut fil-produzzjoni ta' dan ir-rapport. Ferba minuti impossibbli nitkellem fuq il eh, punti kollha fir-rapport, però x'na nitkellem fuq punti prinċipali illi nemmen li huma importanti. Il-fatt li poġġejt is-CAP u l-sigurezza tal-ikel taħt l-istess titlu juri kif il-prassi antika li nikritikaw is-CIP u najdu li hija il-problema prinċipali fid-dinja hija xaġa li ma tant realtà aħna konxi li il-pak CIP provdiet sigurta tal-ikel għal-ċittadini Ewropej u bħala model tista' tipprovdi lezzjonijiet għal dak nistaw nagħmlu fid-dinja li qed tiżviluppa l-produzzjoni tal-ikel. U għacċar illi għanna eh, situazzjoni fejn l-izvilup tal-agrikoltura maddix tant fuq qoddimnet fl-agenda tal iżvilupp din xaġa li ġat l-ħara xar snin. Kien eh, żmien meta l-fondi strutturali ħafna minnhom marru għal produzzjoni tal-ikel, però llum din ma dix realtà. Għalkemm jiena nemmen illi minn durajna żieda fil-prezz tal-ikel qed nerġgħu niffukaw fuq l-agrikoltura kemm fl-Unjoni Ewropea u anke madwar id-dinja. U dan ifisser nippermettu l dawk il-pajjiżi li għandhom ir-riżorsi sabiex ikabru l-ikel sabiex jagħmlu dan, sabiex jnejnuhom u li l-bdiwa fuq skala zaħira sabiex jiproduċu ikel sabiex eh, jiprovdu ikel għal-komunità. Mux għan nitkellmu bis fuq kwistjonijiet eh, ikel bażiku bħal il l-żerrija u l-fertilizzant, imma anka l-informazzjoni, assistenza għal familji eh, li jipproduċu li kell eh, permessa tal-biti tagħhom. U rajna eżempju palmalawi Malawi oħrajn li jnexxilhom jimxu minn sitwazzjoni ta' ġuħ estrem għal situazzjoni fejn jipproduċu li kell. Hemm bżonn inizjattiva u hemm bżonn ukoll l-Unjoni Ewropea meta tqis l-involviment tagħha fil-dinja li qed tiżviluppa tinkoraġġixxi l-pajjiżi sabiex jitalmu minna u nibdew nistimulaw il-produzzjoni f'dawn il-pajjiżi. Il-kwistjoni tal-domanda u provvista hija ċas delikata li xem popolazzjoni dinja li qiegħda dejjem tiżdied li ħad fil b'40% sa 2050 hemm bżonn niżamnaw dawn ir-riżultati. Il-problemi ta' kompetizzjoni bejn il-produzzjoni u l-fuel dan huwa punt li jħasseb U kol għanna nħarsu il kwistjoni ta' riċerka u zvilupp. Naħseb ma minnix bizzejiet f'termini ta' riċerka u zvilupp. Fl-Europa ħarisna sabiex improduċu anqas ikel. U għalek ma ħarisnix lejn il-ħtieġa li nħarsu lejn l-effiċenza ta' produzzjoni ta' bidja. Għamżu niproduċu ktar il-qoddim. Għet mill-punti prinċipali fil-rapporti għaj u li bdewa madwar id-dinja jipproduċu ikel jekk kien ixrilhom iddaħlu flus ukoll minn dan għalhekk hemm bżonn illi dal-punt immexxuh noħorġu politika li twassal għal tħul eh, għal bdiwa tagħna nemżon nħarsu lejn il-prezzijiet ukoll l-ispejjeż ta' produzzjoni tal-ikel għaliex l-diment li l-bdiewa ma jkollhomx dan l-istimolu finanzjarju allura x-xogħol tagħhom se jmur lura. Konna tinħarsu lejn prezzijiet demjolaw illum u llum qed naraw ħafna eh, prodotti pal għam li qed jinħaznu mhux qed jinbijaw. U forsi il-qoddim irridu nindirizzaw il-problema ta' sigurtà tal-ikel b'mod aħjar. Ħafna punti fdar rapport nittama l-kollegi jappoġġaw u nerġa' għal daw kollha li ħadmu fuq u grazzi. Grazzi ħafna. Il-Komissarju Vassilu. Grazzi, Sur President. Il-Kommissjoni tilqa il-rapport preparat mis sinjura McGuinness u kol id-dibattitu intensiv li sar fiħdan il-komitati differenti fil-Parlament Ewropew fuq l-elementi li nsibu f'dan il-rapport fuq suġġett tant topiku. Rajna kwistjoniet pal kummerċ biofuels, il-monitoraġġ tal-prezzijiet, politika ta' investiment, il-kriżi finanzjarja u anka tibdi fil-klima dawn kienu kollha msemmija fir-rapport. Il-Kommissjoni taqbel mal-analiżi wiesa fuq il-kawżi li waslet għal kriżi tal-ikel f'ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw Fl-ewwel parti tas-sena 2008 l-Kummissjoni se tkompli tanalizza r-rabta bejn il-prezzijiet tal-ikel u l-prezzijiet tal-enerġija għaliex il-kwistjoni waħda komplessa għall-aħħar u tinvolvi Eh, il-numru ta' fatturi, il-prezzijiet tal-enerġija huma fattur wieħed biss ta' din il-katina komplessa, pero dan iħalli impad direttu indirettu kol. Il-kusam ta' biofuels u kol ġejt eh, indirizzata fafna sessjoni tal-Parlament Ewropew, hemm differenza ċara bejn l-Unjoni Ewropea u l-politika tal-Istati Uniti fuq kemm produzzjoni ta' ċereali għanda tiġi eh, diversifikata għal biofuels. Politika għal biofuels l-Unjoni Ewropea ma titkellimx fuq kwestjonijiet ta' ikel, u kol titkellem fuq l-ħażna ta', ta l-ikel fuq skala globali. Anka jekk l-Unjoni Ewropea timxi aktar viċċin il-mira aħrija ta' 10% għal impatt fuq il-prezzijiet tal-ikel ħajkun limitat mod partikolari għal żewġ raġunijiet. L-ewwel aktar u aktar biofuels se jiġu minn eh, non-feedstocks u kol se jisiru minn eh, residwi u skart u kol l-efficienza ta' tek ta' mod kif niproduċu biofuel se jitjiebu u kol nistaw nistennew zidiet fil-ġejjini. Politika sostenibli għal biofuels hija hija politika importanti li ħati provdi aktar opportunitajiet għal żewġ terzi tal-foqra madwar id-dinja li jgħixu f'żoni rurali u li jiddependu fuq is-settur tal-agrikoltura, però mux il-gruppi kollha ħaj jibbenefikaw eh, bl-istess mod. Il-Kommissjoni għandha pensa biex eh, tagħmel monitoraġġ mill-qrib fuq is-sigurtà tal-ikel u prezzijiet tal-ikel. L-Unjoni Ewropea ħadet passi sabiex tindirizza s sigurtezza tal-ikel madwar id-dinja billi tadatta s cap għat-tibdiliet fiħdan iswi u situazzjoni globali. Il-health check illi eh, binna dwara reċentement ħat immodernizza u tissemplifika s cap tarifi u tneħi restrizzjonijiet fuq il-bdiewa bekk tgħinhom sabiex jirrispondu aħjar għal sinjali miswi u biex jiffaċċaw sfidi ġodda. Il-ftehim tal-health check eh, jipprojbixxi eh, set-asides, eh, fil-prezzijiet ta' prodotti tal-ħalib u ukoll ibiddel intervenzjoniet taf taswi f'safety net ġenwini, sfidi ġodda bħal tibdil fil-klima, eh, tmexxija fil-riżorsi tal-ilma, enerġija rinnovabbli u biodiversità u kol se jkollhom impatt fuq il-pajjiż li qed jiżviluppaw u dawn kienu fatturi u kienu wkoll indirizzati f'dan ir-rapport. Is-CIP mhux se tibqa' xi ħaġa statika wara l-2013 u d-dibattitu preliminari ġa beda dan sa mill-laqa informali fanisi f'Settembru. Is-sejpi tal-ġejjini għandha għanna narawa f'kontest aktar wisa fejn żvilupp sostenibli, kompetitività u bilanċ fil-settur tal-ikel ikunu parti integrali. Ħafna avvenimenti ta' livell oli podġew is-sikurezza fl-ikel fuq dimnet fl-aġenda internazzjonali. Hemm ftehim ġenerali u rikonoxximent kemm fuq livell internazzjonali u nkun Ewropew sabiex l-agrikoltura żvilupp rurali jingħataw aktar importanza fuq l-aġenda reġjonali u anka possibilment kontinentali. Per eżempju, diskutejna f'dettal kwistjoni ta' agrikoltura u sigurezza fl-ikel waqt il-laqa tal-kulleġġ mal-Unjoni Afrikana fi xar Ottubru. Tibattitu illi ħan intensifikaw matul din is-sena. L-aħħar punt, Il-Kommissjoni hemm bżonn eh, issegwi fuq il-kwistjoni tas-sigurezza fl-ikel fil-ġirja lejn l-adozzjoni tal- eh, Kwistjoni ta' feċetar tal-ikel ta' 16 ta' Deċembru, Komissjoni Ewropea ġa kellha diskussjonijiet li ħallew il-frott mal-Task Force Tevello li ta' ġnus Mawda. il komissjoni Ewropea qed tistenna l-implementazzjoni tal afas U il-Kommissjoni wkoll hija konvinta illi il-partnership globali fuq agrikoltura u ikel illi palissa tinfaslu se jkollha rwol importanti sabiex nimplementaw rekomandazzjoni differenti li għandna f'dan ir-rapport, inkluż kif nappoġġaw Eh, smallholder farmers u koll naraw li ma tip ta' politika ta' kommerċ għandu tiġi adottata sabiex nikontribwix s-sigurezza fl-ikel specialment fl-aktar eh, zoni u komunitajiet vulnerabli. Restrizzjoni fl-esportazzjoni u proibizzjoni għandhom kunu evitati u l-mod kif nimxu l-qoddim u li eh, aktar liberalizzazzjoni fil-kommerċ. Kommerċ aktar Saħħtu huwa parti mis-soluzzjoni għal sigurezza fl-ikel. Il-Kommissjoni tittama illi il-passi li tieħdu mill-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jimmobilizzaw il-biljun euro illi ħaj komplementaw strumenti finanzjarji oħrajn u li ħaj jirrispondu għal kriżi fl-ikel kemm fuq eh, eh, żmien medju u żmien fittur, tul ikun ukoll ikun hemm segwitu għalih. Il-konferenza ta' Madrid fuq sikurezza fl-ikel għal kulħadd fis-26 u 27 ta' Jannar u avveniment importanti sabiex inċaqalqu il-dibattitu u neħdu f'livell ieħor sabiex insibu il-prioritajiet sabiex nindirizzaw il-ġuħ madwar id-dinja. Il-Kummissjoni Ewropea ħadd kompli e, tilab ruol purattiv sabiex tikkontribwixxi għas-sigurezza fl-ikel u l-rapport McGuinness bla ebda dubju kien analiżi valida ħafna sabiex inħarsu lejn toro ġodda li nistaw nieħdu sabiex eh, insolvu problemi tal-Komunità Internazzjonali. Grazzi. Grazzi, jistru rattor s-rafu ta' tembajja minja għal-reġimental. Bissar muġor rattor Għada naħan votaw fuq eh, dan il-rapport u koll, mena issa nipaw għaddejjien għanna il-rapport ta' Signora Gravoska fuq dialogu ċivili fi trattat tal-Lisbona. Erba minuti l-rapporter. Micro, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie